Id-dikjerazzjonijiet tal-vot. L-spiegazzjonijiet tal-vot.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 U nistennew biex nibdew sakem ġifri joħroċ kullħat għallin kun nistgħu nibdew. Fino Kollegi, iniziamo con eh, le dichiarazioni di voto. Mela għadzu l-spiegazzjoni tal-vot, nishtiq najtilkom li jena rċivejt ħafna tal-bit għall-interventi. Aħna nistaw nibqaw sejrin biss sa tlieta neqsin kwart u mhux aktar tard mit tlieta neqsin kwart sabiex nippermettu mbagħad lis-servizzi tal-Parlament li jkunu jistgħu iħejju il- li tkompli seduta fit-tlieta Għalek, l-spiegazzjonijiet tal-vot li ma jkunux nixilom eh, jiġu motija issa unbat jinnataw għada, unbat spiegazzjonijiet tal-vot oħrajn jistaw jintbatu anka bil-miktub fil-kas. Allora iniziamo con il dibattito sul calendario delle... Mela, eja nibdew fu il-diskussjoni tal-kalendarju tal-parlament ta' sessjonijiet parzjali tal-2016 u jixtieq jitkellem l-onorevoli Daniel Hannan. Naddi l-kelma lilu. Grazzi ħafna, Sur President, aħna l-koll nafu xinuma l-argumenti kontra din dan il-pellegrinaċ ta' kull xar bejn Brussell u Strasburgu, jimux ħarqot nerġa' nsemmihom, imma jiena nixtieq li nuri din il-laqawek bħala simbolu għal rezistenza għal bidla li il-burokrazijiet kollha jsiru wara ċertu żmien. Jekk simbolu perfett eh, fiżiku huwa propju il-kaxxi ta' barra l-uffiċċji tagħna li ġejjin fi żmien ta' qabel l-email meta kien hemm bżonn li nċaqalqu id-dokumenti fiżiċi. għal Għalfej għandna bżonnhom għaliex hemm industrija sħiħa li għandha x'taqsam ma' trasport tagħhom, jiġri dawk li jsuqu, it-trakkijiet, eċetera. Jiġri qed naraw li l-Unjoni Ewropea teżisti biss għal benefiċċju tal-impjegati tagħha għalhekk fil-prattika huwa impossibbli li gvern fundamentalment jirriforma eh, dak li qed jiġri fi Brussell. U din hija eh, tirannija klassika u għalhekk li qegħdin namlu dawn it-talbiet minna ħatana għaliex jemnu xemnu ċittadini tagħna, is-sistema tkompli teżisti għal dawk li huma fortunati biżejjed li huma impjegati minnha. Grazzi l-Onorevoli Hannan. Issa jena għaddu għad-dibattitu fuq ir-rakkomandazzjoni għal prevenzjoni tal-użu ta' sistema finanzjarja għal għanijiet ta' ħasin tal-flusu l finanzjar ta' terrorizmu. Jixtieq jitkellem l-onorevoli ġiri pospisil. Fox bixil. Grazzi ħafna, Sur President, jina appoġġajt bi pjaċir din il-proposta sabiex ikun hemm emenda ta' direttiva sabiex inkunu nistgħu niġġieldu ħasil tal-flus. Din hija kwistjoni ewlenija anka fir-Repubblika Ċeka. U jiena kuntent li l-isma anonimi ħajġu trattati, ħajkun hemm informazzjoni reali ta' min huwa s-sit tal-liema kumpanija fir-Repubblika Ċeka. Aħna fassalna l-leġislazzjoni sabiex nipprojbixxu e, isma anonimi u jiena qed nieħu gost li l-Unjoni Ewropea issa qiegħda tiċċaqlaq fl-istess direzzjoni sabiex namluwa aktar diffiċli li il-profit li ġej mill-kriminalizza ma jiġix maħsula daqshekk faċilment. U jina nħoss li l-Parlament Ewropew qed jimxi fid-direzzjoni tajba e kif qegħdin nippruvaw niġġieldu il-kriminalità organizzata. Issa rad il-kelma l-Onorevoli Ġil għal minuta. Grazzi, Sur President, jina votajt favur ir-rapport fuq il-direttiva ta' kontra ħasil tal-flus. Għalix din hija għodda importanti fil-ġlida kontra l-evitar ta' taxxa l-frodi u jista' jkollha rwol importanti fit-tneħħija tal-fondi għat terrorizmu. Għalhekk iżjed ma jista' jkollna trasparenza iżjed aħjar. U billi inwaqfu dawn ir-reġistri pubbliċi nkunu qegħdin inżidu trasparenza fuq il-flus finanzjarju. Iżda bħalma wera l iskandru ta' taxxa riċenti, aħna dependu ħafna fuq l-azzjoni tal-whistleblowers li jaħdmu fil-negozju. Għalhekk hemm bżonn nikkonvinċu li dawn il-whistleblowers li revedu każijiet ta' evitaru frodi ta' taxxa għaliex l-istati membri ħafna drabi mhux lestin jagħmlu huma. U jina nemmen li għanna bżon pass ta' segwitu sabiex hemm għafas Ewropew li jħossibhom u li proteġijom. Grazie ħafna l-Onorevoli Gill, issa naddi l-kelma l-Onorevoli Hannon għal-minuta. Grazzi, Vice President, nutajt xaġab din il-Kamra, kull darba il-ċħat ikun li jespandi s-setat tal-Korpi Ewropej, kemmu Europol, Eurojust, jew l-affarijiet li hemm marbuta kollha mal-Unjoni Ewropea dejjem joħorġu bil-kwistjoni tas-sigurtà u suppost ngħidu hekk s mela ma nistgħu ngħidu xejn. U uh, parallel ma dak ġara bl-FBI fl-Stati Uniti, tittaġix l-istess pal dan il-rapport kontra ħasil tal-flus, terroristi, u eventualment saret Polizija Federali l-Amerika kollha. Apparti l-inħosni nqas ħieles, mhux qed inħossni nqas sigur lanqas li nagħti setat pal dawn l-istess persuni li tawna l-pak, il-CFP u regolamentazzjoni zejda l-negozji zaħi, jina nipreferi li konna servizzi ta' sigurtà intelligenza li jikkomunikaw ximkien l-volontari mill noqodu nitfawa taħt umbrella tal-Unjoni Ewropea. Palma qal William Pitt, neċessità ja ġustifikazzjoni ta' kol ksur tal-libertajiet tal-persuna hija l-aħħar refuġu tal-tiranni u hija l-kredu tal-iskjavi. L-Onorevoli Flanagan jikjoġbuk. Grazzi ta' din l-opportunità fid-daw tal-esperienza tal-Irlanda f'terrorizmu abbos ta' sistema finanzjarja prevenzjoni tal-użu ta' sistema finanzjarja għal-fini ta' sil ta' flus finanzjament ta' terrorizmu hija ħaġa għandha tkun għal-qalb kull ċittadin Irlandiż memx bżon noqgħod għal-bis fuq kif terrorizmu effettwa l-Irlanda għal 20 ta' snin u hemm uħut li għadhom ma ġewx ikkastigati ma' riżultati ta' terrorizmu ieħor qed naraw issa terrorizmu aktar wiesa u aktar endemiku qed nitkellem dwar terrorizmu finanzjarju, terrorizmu fuq ċittadini madwar id-dinja minn interessi żgħar imma eh, b'saħħithom eh, flus li jiġu konfiskati mill-gvernijiet. Il-flus tagħna ġew konfiskati żmien Twilus s-sala jefessi qed żommu dan il-flus u l-istess ċentru finanzjarju li tantu għawli u barx skont il-perspettiva tiegħek li ġie diskret minn Eh, New York Times bħala White West tal-finanzi. Hemm bżonn nagħmlu xi fuq dan, imma l-idea li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel xi dwarha fid-daw tal-fatt li hija terrorist finanzarju nifisa hija mija xi ħlif ċajta. Onorevole Xogor. L-Onorevole Xogor għal-minuta. Thank you. Grazzi. Kien a favur li nadottaw ir-raba direttiva kontra ħasil tal-flus għaliex networks Eh, terroristiċi u kriminali qed jevolvu teknika tagħhom għal daqstant analizzaw tawru ħna għat-teddida illi eh, qed nifaċċja u hemm bżonn morru lil rakkomandazzjonijiet li tana task force għal finanzament fl-2012 biex nġildu ħazel tal-flus u finanzament ta' terrorizmu li konna ħarsin legali Ewropew mibni fuq standards internazzjonali. L-użu ħażin ta' sistema finanzjarja sabiex nwaslu finanzament illeċitu jeddet il-ħidma l-istabilita tal-sistema finanzjarju internazzjonali li kollha daqstant għandna bżonn retweġiba Ewropea sabiex nimminaw riski pal daw. Grazie. Grazie. L-onorevoli Jar, jekk joġbok. Grazzi tassaw, Sur President. Jekk aħna rridu li jkollna suq uniku, irridu nkunu ċerti li il-persuni jistaw jivvjaġġaw b'mod liberu fl-Ewropa u li anke il-flus jistaw jagħmlu l-istess ħaġa, iżda ħafna eh, flus illegali qegħdin jivvjaġġaw madwar l-Ewropa u għalhekk aħna rridu naraw x'se nagħmlu biex niġildu dan dan il-fenomenu u anke terrorizmu jiena għalhekk votajt favur din id-direttiva, din ir-raba direttiva kontra l-ħasrijiet tal-flus hija waħda li rridu inkomplu nżommu għajnejna fuqha. Għaliex il-kriminali dejjem ser u mezzi ġodda u ħna jridu nkunu dejjem pass qabilhom. L-Onorevoli Peter. L-adozzjoni tal-rekomandazzjoni għal revizjoni tal-direttiva dwar il-ħasil tal-flus irridu aħna nisforzaw, nirdu pjaw l-isforzi tagħna u ninvestigaw kolunkwe każijiet ta' ħasil tal-flus u anke il-finanzjament illegali ta' attivitajiet terroristiċi nafu xinuma xinuma xi tiġri dal ħar fil-konflitti armati madwar l-Ewropa rridu għalhekk niżguraw li jkun hemm trasferiment aktar trasparenti biex insaħħu is-suq intern u biex anke insaħħu s sigura tas-sistema finanzjarja madwar l-Ewropa. Jiena wkoll nappoġġa it-trasparenza fl-iskambju ta' informazzjoni u li jiġu identifikati s sidin reali reali u dawn ir-reġistri jiġu aġġornati mill-Istati membri biex ikunu ċerti li fihom l-informazzjoni dwar is veri u din l-informazzjoni tkun aċċessibbli wkoll lill-awtoritajiet relevanti. Grazie Onorevoli Petir, l-Onorevoli Golnish. Il-ġlida kontra l-ħasil tal-flus. tal-flus Eh, eh, rridu niġġieldu dawn il-dawn eh, is-sistemi. Fi Franza għandna regolamenti illi bidlu kull bank fi spija jispijaw fuq il-konsumaturi tagħhom. U jikunu jafu per eżempju daku li jħor għandhom telef euro fil-bank u jiena kelli nati raġuni għalfejn kelli dawk il-flus fil-bank u kelli nispjega għalfejn minn fejn ġew Jew li forsi kelli xi ħabiba li rid nixtila ħafna affarijiet eh, jisraw il-flus, insomma dik kienet ġajta. Imma fil-verità għandna dawn il-brigati finanzjari dawn din tip ta' leġislazzjoni u kolla ħafna effetti kollaterali għandna banek li kollok passaport Ewropew mhux biżejjed biex inqwed jistabbilixxi d-domiċilju tiegħu fejn ikun qed jgħix l-Onorevoli Maletiċ issa l-minuta. Zahvaljujem predsjedavajući. Pitanje Grazie ħafna, Sur President. Il-kwistjoni tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u terrorizmu hija xi ħaġa importanti ħafna għall pajjiżi kollha, eh, għall-istati membri kollha, għaliex inkella is-sistemi finanzjarji tal-Unjoni jistgħu jitħarbtu kif ukoll aspetti soċjali ta' kull soċjetà. Għalhekk aħna verament irridu nagħmlu dak kollu nistgħu kontra dawn l-attivitajiet. Jiena appoġġajt l-emendi tad direttiva fejn qed jiġi propost li tingħata xi informazzjoni sabiex ikun hemm skambju ta' informazzjoni ta' kwalità, kif ukoll li kull sitt xhur ikun hemm analiżi ta' riskju. U hemm enfasi speċjali fuq attivitajiet transkonfinali fejn aħna qegħdin nagħmlu pass il-qudiem. Grazzi. Grazzi mela hemmhekk għalaqna id-dibattitu fuq il-prevenzjoni tal-użu tas sistema finanzjarja għal għanijiet ta' ħasil tal-flus, issa ngħaddu għall-ispjegazzjonijiet ta' votazzjoni fuq il-kwistjoni ta' l-informazzjoni ta' kompanja it-trasferimenti ta' fondi. Issa naddi il-kelma l-ewwel lill-Onorevoli Post Fischel għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena appoġġajt dan bħalma għamilt anka qabel. Dan iżid l-ammont ta' informazzjoni li tmur flimkien ma' trasferimenti ta' fondi. Minnaħa il-ġbir tal-informazzjoni se jwassal sabiex in-nies jaħsbu li id-dejta personali tagħhom qed tinġabar. Iżda minnaħa l-oħra hemm bżonn li nifmu li terrorizmu internazzjonali huwa iffinanzjat minn trasferimenti ta' fondi fl-Unjoni Ewropea li ġejjin minn pajjiżi terzi. Għalhekk hemm bżonn inkunu nistgħu naġixxu fuq is-suspett ta' dawn it-trasferimenti illegali ta' fondi. Hemm bżonn li nkunu ċerti li din l-informazzjoni tintuża fl-investigazzjoni ta' persuni li huma suspettati ta' reati serji. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Gil għal-minuta. Sur President, jiena appoġġajt il-regolament fu l-informazzjoni ta' kompanja i trasferimenti ta' fondi. Hemm bżonn ta' miżuri aktar b'saħħithom sabiex niġġieldu il vitar u l-frodi ta' taxxa. Dawn il-reġistri pubbliċi li jistgħu jiġu mm, stabiliti jistgħu jżidu trasparenza biex ikollna aktar ħarsien għal whistleblowers fuq livell ta' Unjoni Ewropea għaliex aħna niddependu pratikament eh, totalment fuqhom biex jgħidu u jafżawna tal-każijiet ta' frodi eh, fejn il il-flus jintużaw ħażin, hemm bżonn ukoll li konna risposta koordinata mill-entitajiet tal-forzar tal-liġi fl-istati membri u proċedura standardizzata għall istituzzjonijiet finanzjarji u il-fornituri ta' servizzi finanzjarji biex niġildu il-ħasil tal-flus. Għalix assolutament mhuwiex aċċettabbli li biljuni u biljuni ta' euro sempliċiment ehm, kull sena jisparixxu. Grazzi ħafna. Grazie onorevole Gill. La... Grazie onorevole Gill. Naddu sa' Livana Maletic minuta. Grazzi. Fil-kontest ta' prevenzjoni u investigazzjoni ta' ħasil tal-flus u finanzjament ta' terrorizmu, il-mira ta' dan il-regolament eh, u l-intejbu l-kontroll tagħna fuq trasferiment ta' fondi bil inżidu dokumenti li jridu Eh, jinataw l leġizlazzjoni u kol se tkun aktar f'saħħitha u għanna u kol sanzjonijiet aktar ibsin. Din hija dan huwa regolament sensittiv jitratta data li triġi trasferit sabiex ikun hemm monitoraġġ u identifikazzjoni ta' dawk li trasferixxu fondi. Hemm tibdil kbir hawnhekk minħabba l-iżviluppi u l-evoluzzjoni ta' teknoloġija hemm alternattivi ġodda u nuqqasijiet li jridu jiġu indirizzati. Sabiex niżguraw stabilità tas-sistema finanzjarja appoġġajt din ir-rakkomandazzjoni ġdida, grazzi. Grazie. Grazzi, onorevole Maletic. Issa, naddu għall-esplikazzjoni ta' vot fuq il rakkomandazzjoni qari fuq proġedimenti ta' insolvenza. nilqa l-pubbliku li għaw prezenti fil-hemiċiklu u xtaqna jidilkom biz dan mux dibattitu ma spiegazzjoni ta' votazzjoni ġifir il-membri għet jispiegaw eh, il-votazzjoni tagħhom għalfej votaw dak il-mod eh, il-lumar. Naddu s-sal-Onorevoli Popsil. Grazie ħafna, President, jien appoġġajt dan it-tibdil tar-regolament illi jitratta l-proċeduri ta' insolvenza, parteċipajt fid-dibattitu tal-biraħ, imma ma kellix il-possibilità illi nitkellem ma daqstant labt nipparteċipa f'din l-ispirazzjoni ta' vot. Għalija l-iktar ħaġa importanti dal-qasam huwa l-obbligo għall-istati membri illi joħol u reġistru ta' insolvabilità. Eh, għattajna ħin diskutu eh, l-liġi tal-insolvabilità fil-Repubblika Repubblika Ċeka t kont Ministru l-Ġustizzja għaliex ridna l-forzjoni pubblika l-kredituri u din informazzjoni għandha tkun disponibbli fuq livell transkonfinali sabiex kull intrapriża tkun tista' tinforma ruħha fuq eh, is sitwazzjoni ta' eh, kumpaniji oħrajn f'pajjiżi oħrajn. Huwa tibdi rivoluzzjonarju li żgur ser itejjeb il-proċeduri ta' insolvabilità fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri. Grazzi ħafna onorevoli Gil. Jena votajt favur dan il-rapport għaliex naħseb li jirnexxilna nilħu kompromess Huwa pożittiv li n-implementaw din il leġizlazzjoni wara 10 snin. Dan ir-regolament ikkopri 50,000 kompanija li jkunu involuti f'proċedimenti ta' insolvenza kull sena u importanti ħafna li niċċaraw ir-regoli u fuq il-ġurisdizzjoni tal-qorti il-rikonoxximent ta' sentenzi u liġi applikabli f'dawn il-każijiet. Jiena nikkonsidra u koll estensjoni ta' dawn il-proċeduri għal proċeduri hybrid u oħrajn apparti minn jekk nilqa' ukoll l-introduzzjoni ta' kriterji addizzjonali ta' periodu ta' tliet xhur biex nevitaw illi ikun hemm forum shopping. Grazzi tassew l-Onorevoli Flanagan għal minuta. Grazzi tassew sentejn ilu l-Irlanda kellhom l-aktar reġimi ta' insolvenza riġidi u Jiena dak iż-żmien kont parti mill-Parlament Irlandiż u minħabba il-kriżi ta' self li kien hemm dak iż-żmien, li il-gvern ta' dakinhar kien l-istess wieħed tal-lum li jrid jintroduċi leġiżlazzjoni ġdida, però bħal kollu li jagħmlu dak li introduċew ma kienx għal beneficju ta' ċittadini għanz influenzaw ruħam mis-settur bankarju minn kejja twissijiet minn dawk li kienu qegħdin jippruvaw jgħinu lil dawk li ħadu self il-gvern fl-aġitazzjoni tiegħu tal-banek vito seta ta' vito ta' jekk għandux għandix tiġi dikja ta' insolvenza jew le dan kien diżastru tant li l-gvern issa qed jerġa' jiġi mbuttat biex jerġa' jieħu azzjoni. Imma xorta waħda sarat li saraf dawn l-aħħar sentejn u ara kemm ikkawżaw stress żejjed. Però hija ironika li l-Unjoni Ewropea li meċċiet il-kriżi finanzjarja fil irlanda issa se toħloq regoli biex issolvija nittamaw li dan isir iżda mill jekk narsu dak li għamiltu ma tantx għandkom rekord tajjeb. Grazzi l-Onorevoli Petir. Grazzi tassew, Sur President. Jiena appoġġajt dan ir-rapport u nittama illi il-proċedimenti kollha ta' insolvenza jisiru aktar malajr u ikunu ta' inqas dannu għal kumpaniji li jridu jgħaddu minn dawn il-proċeduri ta' insolvenza. Għaliex l-insolvenza hija l-aktar ħaġa li b'dawn l-kumpaniji. Din hija xi ħaġa li ddum ħafna snin u ħafna drabi dal proċeduri jibdew meta situazzjoni tkun waħda fejn m'hemmx tama li jitranġaw l-affarijiet. Fil-Kroazja għandna dawn il-proċedimenti ta' insolvenza imma isiru ħafna affarijiet dubjużi fejn dak li ikun sellef irrid jiddeċidi x'isir. F'dan il-każ partikolari nemmen il-rapport huwa importanti ħafna kontenta li ġadottas u nittama illi ser jgħin biex jinbidlu l-affarijiet fil-Kroazja. All-Onorevole Ivana Maletic, prego. Zahvaljujem predsjedavajući. Stečajni i predstečajni postupci u državama. Grazie, su president. Proċedimenti ta' insolvenza jvarjaw ħafna minn stat membru għal ieħor għalhekk jaffettwaw il-funzjonament tas-suq intern kif ukoll ir-reżiljenza tal-istati membri fid-dawl tal-kriżi finanzjarja. Dawn il-proċedimenti jridu jkunu kemm jista' jkun maġla. Ma L-idea hija li neħħu il-negozji ħżiena li jipperikolaw il-negozji li qegħdin jappuraw tajjeb u li ma tajbin. M'hemmx soluzzjoni waħda fuq livell Ewropew, iżda r rakkomandazzjonijiet huma ċari ħafna bħala parti mis-semestru Ewropew. Il-leġiżlazzjoni xi tiġi definita kif suppost il-proċedura xi tkun trasparenti u maġla. Il-leġiżlazzjoni Kroata f'dan il-qasam ġiet evalwata bħala ħażina u il-gvern irrit itejjeb is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr. Dan ir-regolament huwa importanti ħafna għat ħaddim tas-suq intern. Għalhekk jiena kont kuntenta ħafna li nappoġġa l-estensjoni tal-ambitu. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal rapport Winkler l-autoċertifikazzjoni tal-importaturi ta' ċerti minerali u metalli li oriġinaw f'żoni affettwati minn konflitt u f'żoni ta' riskju oli. Naddi il-kelma lill-Onorevoli Arina imma mhix qiegħda għaw għalhekk issa naddi l-kelma lill-Onorevoli Gill għal minuta. Sur President, jina nilqa li aħna posponejna il-vot eh, ħari uh, fuq dawn il-minerali ta' konflitt, ta' zoni ta' konflitt. Imma irrit najt li jina verament dizappuntata mill-pozizjoni tal-PPE u li si jarmet edin jimblukkaw id-due diligence mandatorja fil-katina ta' forniment tal dawn il-mineral ġej minn zoni ta' konflitt. U ma jafu bħalna li għankunu nistaw nassiguraw biss li minerali fl-smartphones, tablets u computers tagħna mumiex imminati minn irġiel, nisa u tfalli u ma bħal skjavi eh, fil-minjeri tal pajjiżi terzi. Nistgħu nagħmlu dan biss jekk l-operaturi kollha minn A sa Z ikollhom regoli mandatorji u li aħna nitolbuhom li jiċċekkjaw, jiverifikaw il-preżenza tal-minerali minn zoni ta' konflitt fil-ktajjen ta' forniment tagħhom għax inkella aħna m'għandniex fl-Unjoni Ewropea eh, minn fejn ġibu dawn il-minerali, u għalhekk dawn il-minerali eh, ta' konflitt eh, jiġu mibju xorta waħda minn dawn il-produtturi miċ-Ċina hemm bżonn id-due diligence, daw l-obbligi ta' due diligence huma immirati għal eh, ċirkostanzi daqs eh, u l-pożizzjoni fil-katina tal-forniment individwali ta' kull kumpanija mhijiex burokrazija żida żejda u aħna eh, rridu nipproponu li il-mikro intraprizi mhumiex esklużi. Grazzi ħafna Onorevoli Gil, issa l-Onorevoli Begen għal-minuta. Ma mhix edaw. Mela qiegħ ngħaddu issa għall-Onorevoli Beserra Basterreċċea għal-minuta. Nad il-kelma lilek. L-Europa għanda opportunità unika u l-obbligu morali li t-tem il-trafikar ta' dawn il-minieri. Hemm bżonn li neliminaw il preġudizzi Irridu nieħdu sib dawk il kumpanji li huma lesti li jagħmlu l-affarijiet kif suppost anka għal dik li hija responsabilità soċjali tagħhom hemm bżonn li naħbu flimkien sabiex huma jkun jistgħu jagħmlu l-aħjar sforzi tagħhom ta' trasparenza u impenn u dan permezz ta' rappreżentanti ta' rappreżentanti li huma eletti mill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea rridu nibatu sinjal ċar mhux biss fuq dawn il-minerali ma anka eh, fuq il-katina kollha kemmi U l-aħħar rebbieħ tal-premju Sakharov dan u aħna misna namlu xi ħaġa hemm bżonn li verament naħdmu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Rodriguez Pinero Fernandez imma mhux qiegħed għaw mhux qed għaw għalhekk ħanaddi il-kelma lill-Onorevoli Curtin Darling. Prego. Thank you, Chair. Last... Grazie, President. Sena li għaddiet tajna ċabċib kbir il rabiħ tal-Premju Sakharov għax xogħol tiegħu li tratta tfal u nisa u mal-vittmi reali tal-kummerċ ta' minerali nukegi sejja għal ruoli mandatori, obbligatorji u ċabċab nilu l-lum segwejna bil-voti tagħna. Eh, due diligence miex bizzejiet, tu tifoka biss fuq raffineri, servi biss biex timmina il-bazz l tal-industrija tal-Unjoni Ewropea fuq meta ta' żmien. Għandna votajna għal rwol obbligatorju sabiex kull min volut fil-kummerċ tal-minerali fil-katina ikun eh, il-volut. Jiena votajt sabiex nuru li kapaċi naddu mill l-applawzi issa għal titib reali f'żoni ta' konflitt madwar id-dinja. Grazzi. Is-Sur Dalton. Thank you, Mr. President. Grazie, President il-koll irridu eh, nxeklu l-gruppi armati u rabta mal-kommerċal minerali merdu namlu dan mod eh, sensibli. Ma stajx votu favura li saru emendi illi eh, kien għadinna minn approċ obbligatorja volontarju, nixtieq tarjeta tnejn, obbligatorjetà toħlo dannu għall-ekonomija fejn seba' DRC fejn minjeri eh, u ma ċentrali l-ekonomija f stati Uniti u kol rajna il-li ċertu għalmenti ma jistax iġobdu ti kompanija f stati Uniti jista jgħavvitaw ħafna daw iż-żoni. il rizultat taħari u ma reġuni eh, f'qar ma jistax jibijaw minerali jew eh, ibijawom l-pajzi minar skemi bekk il-liġi tiġi minnata din il-liġi ħazina u ma se titratta l-kwistjoni reali u ħat penalizza l-iktar persuni fuqra fid-dinja. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Martina Anderson, jiena votajt favor dan il-rapport fu eh, il-minerali minn zoni ta' konflitt u emendi pal 154 u 155 għaddew sabiex jappoġġaw sistema obbligatorja il-sourcing mill-kumpaniji u l-industrija ta' minerali minn zoni ta' konflitt hija ta' importanza kbira anke fid-dawl tal-fatt li l-Unjoni Ewropea hija waħda mis-swieq ewlenin għal minerali bħal dawn. L-esportazzjoni ta' dawn il-minerali minn gruppi armati ħafna drabi jiffinanzjaw il-violenza eh, u dan ifisser implikazzjoni żejna drittijiet tal-bniedem ukoll ixeklu l-iżvilupp fil-pajjiż involuti. Il-proposta tal-Kommissjoni mamlet xejn sabiex tindirizza u tinforma u nevitaw l-importazzjoni ta' minerali minn zoni ta' konflitt fl-Unjoni Ewropea. Sfortunatament il-proposta tal-Komitat ma kienux ambizzjużi u għal stantina appoġġajt emendi eh, ta' sostanza għal due diligence li tapplika għal livelli kollha tal-katina ta' provvista dan inkludi kull minerali minn eh, zoni ta' konflitt. Grazie. E adesso passiamo alle dichiarazioni di... Grazie. Nadu issa billi nissu diskutu il-lif tal-maternità. Nibdew bl-onorevoli Xojdrova għal-minuta. Grazzi tassew, Sir President. Jien nixtieq nispjega għalfejn jiena fl-aħħar vot jiena astjenejt. Jiena naħseb illi l-aħjar kondizjonijiet għal l-ommijiet zazah biex jisibu bilanċ bejn il-ħajja ta' xol u il-ħajja tal-familja u importanti li jisir dan il-bilanċ għal l-Unjoni Ewropea. Anka fuq il-kustjoni ta' lif għal missir ta' 10 tijiem, dan il-lif ikun obbligatorju. Din hija xi ħaġa li l-Parlament ukoll irid jaqbel fuqha. Id-direttiva preċedenti ila fisseħ għal seba' snin. U il-proċess eh, biex nemendawa edin jħodna qed joħodna fi triq dejqa u limitata. Grazzi l-Onorevoli Marcus Piper. Grazzi tassew, Sur President. Jiena ivvutajt kontra din ir-riżoluzzjoni fuq il-lif tal-maternità, jiena favur li niprovdu sekurta soċjali għall-ommijiet għandna ħafna regoli fil-Stati membri dwar dan iżda protezzjoni tal-ommijiet huwa differenti fil-Polonja qabbel ma' Malta u ma' Renjuni u oħrajn, din hija kwistjoni ta' affarijiet soċjali u ta' responsabilità soċjali tal-Istati membri. L-Unjoni Ewropea mandiex tirregola dawn l-affarijiet, mandiex nindaħlu fil-responsabilta soċjali tal-Istati membri u għalhekk jiena ivvotajt kontra. Grazzi l-Onorevoli Klun. Jek joġbok għal-minuta. Grazzi, Sur President, jina nixtieq nitkellem fuq il-lif tal-paternità, il-lif tal-missirijiet il-missit għandu jkollhom l-opportunità li jkunu id-dar, dan huwa partu ukoll mill-ugwaljanza fis-soċjetà tagħna. Għalhekk għandna noħolqu ċirkustanzja ħjara li ftar paternità ħafna nisa jisofru eh, fil-karriera tagħhom biex jieħdu żmien biex jgħatu l-ħin ma' tfal. Irridu nibdlu ħafna il-kultura tagħna u il-gvernijiet Ewropej irridu imexxu din il-bidla anke il-negozji il-negozji jibżaw li ħajitilfu l-dawn il-persuni li kunu qed jaħdmu magħhom. Naf illi dan huwa negozju li jiswa l-linja kwistjoni li tiswa l-flus imma din hija spiża bħal kera, bħal dawl l-ilma u bħal benefiċċji l-oħrajn kollha jekk in-nies jieqfu jkollhom it-tfal minnħabba l-karriera tagħhom għax ma jistawx ikunu assenti għal numru ta' xhur, e, l spita li se nħallsu se tkun ftit għall konsegwenzi li jista' jkollna. Il-kellimi għatar għal mikrofon. Onorevoli. Grazzi issa l-onorevoli Mlina imma mhux qed nara. Mela, issa ngħaddu għal kellima li misli għall-onorevoli Gill għal minuta. Sur President, jina votajt favur din il-mozzjoni, din il-proposta rizoluzzjoni, għalix mhuwiex aċċettabbli li id-direttiva tal-lif tal ta' għadha blokkata fil-Kunsill. U issa hemm ejdut li anka tista' tiġi irtirata bħala parti mill-eżerċizzju tal rif tal komissjoni Iva, għandna bżonn eh, li proċessa ta' teħid tad-deċiżjoni tal-liġijiet li ikun aktar effiċenti ma sax nifhem kif kwistjonijiet bħal parteċipazzjoni tan-nisa fil suq ta' xogħol u l-ġlida kontra l-faqar li hija marbuta direttament ma' dan ma nikkunsidrawx bħala kwistjoni ewlenija li fuqa l-Unjoni Ewropea trid tieħu l-potenzjal sħiħ tal-kapaċità li jmexxi l-affarijiet il qudiem Ija xaħat li qasnem minna li kwistjoni kruċali bħal din taffettwa fetwa il-soċjetà kollha tagħna għadna qed inserħu fuq direttiva tal-1992 li għadha ma ġiex adattata għal bżonnijiet ta' kuljum. Eh, fir-Renju Unit aktar minn nofs in-nisa iserħu fuq in-nanniet meta jmur lura x-xogħol, imma mhux kulħadd għandu l-fortuna li jkun jista' jserraħ fuq lajnuna ta' ħaddieħor, għalhekk inħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex tassigura li l-Kunsill fl-aħħar jispiċċa nimblukkar fuq din il-kwistjoni u ma jħux il-triq il-faċli li jarmija din il-kwistjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gill, issa l-Onorevoli Flanagan. Jiena votajt favur din il-mozzjoni għalli xina nemmen li dan huwa dak li l-Unjoni Ewropea fuq hekk kienet mill-bidu. Waħna kellna komunità Ewropea li naqdet fija l-Irlanda fejn aħna rnexxinna niksbu iktar drittijiet imissa jidher li l-Unjoni Ewropea sa moħħa eh, fli tmur lura minn dan. Mod partikolari fuq il-lif tal-missirijiet jiena u il-mara kena eh, tarbija tmin xurilu u aħna ddeċidejna li jiena nagħmel il-ħaġa tajba u nibqa' id-dar eh, biex nejna il-medja lokali, il medja xandir lokali verament attakkawni li kont qed nitazzen. Iġviri, jekk il kumissjoni serja dwar dan, jekk hemm xi ħadd li m'għandux il-lif tal-maternità jew tal-paternità, tajdux li huma assenti jew għażenin jew jimpurtom xejn, tistgħu tpoġġu xi ħaġa li jekk hemm xi ħadd jimpurtah verament mit-tarbija l-ġdida tiegħu jrid joqgħod id-dar jħossiba jew jsibu, eh, din tkun rikonoxxuta u mhux tajdu li huwa għażin għax qed jipprova jagħmel l-ħaġa it-tajba u mbagħad il-medja tiegħek stess tattakaħ mod partikolari in-nisa tal-medja ironika jew xiex. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Petir. jina jiddispiċini ħafna għaliex il-direttiva tal-lif tal-maternità li ġiet proposta fl-1990 minn dak iż-żmien ilha mblukkata u jina jiddispiċini li ma naslu għall-ebda ftehim fil-maġġoranza tal-istati membri diġà hemm ħafna dispożizzjonijiet u uħut minnhom huma aħjar minn dawk li nsibu fid-direttiva. Għalek, jiena naħseb li jiena senejta għax li jemżon ta' aktar proposti, proposti ġodda. U huma l-istati li għandhom jassiguraw li il-ġenituri, ommijiet u missirijiet jistaw kunu mat-tfal tagħhom fl-ewwel xhur eh, tal-ħajja tagħhom. Hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni sabiex nassiguraw li kumpanniji joffru lil dawk li jaħdmu għalihom sabiex ikollhom il-possibilità li jkollhom it-tfal u joqogħdu dar ma' tfal u il-kelima tiġi interrotta. Issa l-Onorevoli Silvia Costa għal-minuta. Grazzi, Sur President. Nixtieq infakkar li din ir-riżoluzzjoni assolutament trid torbot mal-fatt li aħna fl-1992 diġà konna deċidejna li noħolqu dan il-lif tal-maternità anka fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Ġbir ma tamix sens li tibqa' ħaġa tal-Istati membri, hemm bżonn li nżidu l-benessri u b'mod partikolari referenza għall-om, għall-missier, it-terbija, eh, u l-maternità. Imma ma nistawx nibqaw waqfin fuq l-14 il-ġimgħa li jinsibu fid-direttiva tal-1992, irridu nimxu qudiem ħarsien akbar eh, tas-saħħa mhux biss tal ommu u tat-tfal imma anka jkun hemm konċiljazzjoni fi żminijiet ta' problemi krizi ekonomika u tal-impjieg hemm bżonn li noqogħdu attenti għaliex eh, hemm dejjem aktar diffikultajiet sabiex il nisa jirġaw jitlu fid-dinja tax-xogħol, għalhekk irridu jridu jkollna dawn l-opportunitajiet u jrid hemm aktar aktar produttività forsi għal minu għam ħasseb dwar l-spejjes u dan b'dan il-mod ikunu aktar faċli li ħafna nisa li bħalissa jisibu problem biex jitlu fi xol jitlu fih. l numri dunajdu fuq din rizoluzzjoni li l-Komissjoni trittiħu inizjattiva mill ġdid u aħna nittamaw li presenza li jmiss tal-Lussemburgu li li jkomplu fuq din il-leġizlazzjoni u jkun hemm il-medjazzjoni tal-Kummissjoni ma nistgħux nippermettu hemm bżonn li nieħdu l-miżuri eh, adegwati. Grazzi ħafna. Eh, Dikjerazzjoni di Grazzi Sinjura Koster u niġġu għall-ispjegazzjoni tal-voti fuq il-Konvenzjoni tan-Nazzjoni Uniti fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità l-ewwel kelliem. Is-sur Adam Kosha fisem il-PPA għal żewġ minuti. <clears throat> határozat konkrét válaszokat ad az ENSZ számára. Grazzi. Etnit kell fuq il-fatt il-Parlament Ewropew daħal għal ċertu miżuri f'dan l-aħħar perjodu irrid ninsemmi ċerti affarijiet konkreti l-ewwel wieħed. Qed ngħidu fir-riżoluzzjoni li dawk l-Istati Membri l-Finlandja, l-Irlanda u l-Olanda tliet pajjiżi fuq biex jirratifikaw iktar malla kemm mill-iktar fis possibbli konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-persuni b'disabilità, riferimenti ieħor konkret. Qed nitolbu l-Kummissjoni Eżekuttiva li tikkoinvolġi kemm jista' jkun malajr il-Parlament Ewropew fid-diskussjoni mal-Kumitat Nazzjonijiet Uniti, it-tielet. Qed nitolbu lill-Kummissjoni il-pakket tal-mozzjonijiet għal persuni ta' disabilità jiġi attwat kemm jista' jkun malajr. U mhux hekk biss, imma il-kwadru Ewropew għandu jkollu ċertu bilanċ b'mod distint b'tali mod illi x xogħol ikun jista' jsir b'mod l-iktar prattiku. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt li wara il-Nazzjonijiet Uniti eżaminat is-sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea tliet komitati Komitat ta' Petizzjoniet Libe u impiegi tal-Parlament ħaj jippreżentaw rapport konġunt fuq din il-proċedura. Nixtieq nirringrazzja peress li dan huwa valur simboliku il-fatt li l-gruppi eh, ikkollabraw flimkien u li għanna issa din il-rizoluzzjoni komprensiva bil-gruppi.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 Eh, għandkom eh, għandkom eh, tmexxu bl-eżempju, jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni, qed nirrispetta wkoll il-kollegi tiegħi, verament nammira l-involviment minn tagħhom u l-predeċessuri tiegħi li tkellem qabli u wieħed minn dawk li huma l-iktar attivi u jkontribwixxi jkontribwixxi għal suċċess li l-Unjoni Ewropea tkun attiva f'dawn il-kwistjonijiet. Waħda mill-provi ta' daw hija li anka l-istituzzjonijiet Ewropej ma jimpjegawx biżejjed nies e, e, li huma b'diżabilità u jiena naf il-kritika li aħna nisimgħu mhix dejjem sabiħa, pjaċevoli, ma ma nistgħux ninjoraw u rridu nagħmlu iżjed. Isom reqdin l-Ingliżi ta' Grazie President, jiena appoġġaj din ir-riżoluzzjoni hemm ħafna xogħol li jrid isir iżjed biex nappoġġjaw in-nies b'diżabilità u dawk li jieħdu ħsiebhom biex jingħataw l-istess eh, E, opportunità daqsħat tiħor. Fil-Renju Unit hemm 1.3 miljuni persuni li huma b'disabilità u li jridu jimpjegaw ruhom imma inqas minn nofshom fil-fatt jiġu impjegati. Dawk li jieħdu ħsiebhom mhumiex f'sitwazzjoni aħjar, 81% ta' dawn il-carers juru illi li jsibu e, kura tfal tagħhom hija verament diffiċli u hija ostaklu enormi biex jisegu l-karriera tagħhom. Fl-Renju Unit għandna 700 tifel u tifla u mal-Unjoni Ewropea na 15 miljun tifel u tifla illi għandhom lażliet tagħhom ristretti permezz tal-familji tagħhom biex kunem biex isibu kura tfal għalhekk huwa kruċjali l-istituzzjoni Ewropej itejbu l-implementazzjoni tagħhom tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u dan jista' jkun istrumentali biex nassiguraw ruħu li dan isir. Grazzi għatih. Grazie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 Grazzi ħafna, 80 miljon persuna b'dizabilità li qegħdin jgħixu fl-Unjoni Ewropea u bħal ċittadini oħra għandu jkollhom l-istess drittijiet li fil-fatt ma ssirx fil-prattika u l-persuni b'dizabilità għandhom ħafna ostakoli li jridu e, e, jelbu. Laqas nistgħu nimmaġinaw aħna l-aċċess għal kura tas-saħħa, is-suq, is-swieq, l-edukazzjoni, il-Parlament Ewropew flimkien mal-Kunsill u l-Kummissjoni għandu jelimina dawn l-ostakoli kollha kollha u għanna naħdmu Eh, fuq il-prinċipji li jem definiti mill-ġnus maqoda. Jina nappella l komissjoni biex um, e, tippreżenta l-att ta' accessibilta u il-saħħaħ u tixħed fuq il-rakkomandazzjonijiet ta' ġnus maqoda l-konvenzjoni tistipula biss il-standards minimi u l-Unjoni Ewropea għanda tollijom dawn l-standards u għalek li jina naqbel ma' l-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew naddu issa l-kalimeri jmir stess, l-Onorevole Flanagan. Jina favur dan, jina nemmen li, li wieħed jara fi drittijiet tal-persuni b'diżabilità mhijiex ta' benefiċċju biss tal-persuni ta' diżabilità ma hija ta' benefiċċju għal kulħadd minħabba hemm ħafna jistgħu joffru. Jekk inħarsu lejn maġġoranza tal-persuni e, għandhom diżabilità forsi <coughs> wieħed ma jafx juża l-mapep jew persuna għandu saqaj e, sar minn oħra, kollha għandna xi tip ta' diżabilità u kollha għandna x'nofru u l-Unjoni Ewropea hekk għandha e, tkun jina ġej minn pajjiż fejn 50 sena ilu il-persuni kunu jintefgħu fl-istituzzjonijiet biex jinħbow mill-familja għax inkella forsi l-familja kienu jaħsbu li inti parti minn xi ħażen għax int tkun create il-persuna huwa hija xi ħaġa sabiħa li f'din li fid-dinja tal-lum daw l-affarijiet qed eh, jittejbu għalhekk jiena favur ta' dan mhux biss għal persuni b'diżabilità, imma x'naħseb li dan huwa ta' avvantaġġ għal assolutament kulħadd. Grazzi l-Onorevoli Fanagen għandu issa għal l-Onorevoli Klun. Eh, eh, grazzi President, jiena kuntenta ħafna li nappoġġa din il-mozzjoni għax hija huwa importanti li l-inklużjoni sħiħa eh, tal-persuni b'diżabilità tkun promossa flimkien mal-kussjonijiet oħra malbuta ma' diżabilità u marbuta mal drittijiet tal-bniedem u hija fil-qalba ta' drittijiet ta' dawn il-persuni u il-konvenzjoni u tibni fuq il-konvenzjoni tal-ġnus ma'uda. Irrid naraw li hemm aċċessibilità, servizzi u faċilitajiet aċċessibbli għal persuni b'diżabilità u anka Eh, irridu jkun hemm eh, sistema ta' eh, odda oħra illi jisamaw fil-rezoluzzjoni rridu nżidu il-persuni b'diżabilità fis-suq tax-xogħol u nipromovu kol edukazzjoni inklusiva u l-talima tul il-ħajja kollha għal dawn il-persuni. Nota tal-Komissjoni għalhekk hija mill-qwa tissemmi dawn l-inizjattivi hemm l-aġenziji u anka l-istudju li hemm fil-talima tul il-ħajja aħna nappoġġjaw dan kollu. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Peter. Grazzi. Kull persuna għandu jkollha il-dritt illi teżerċita id-drittijiet morali u, u politiċi tagħha. N-nies li kolom disabiltajiet mu jistaw xorta jipparteċipaw mod sħiħ fis-soċjetà Għalhekk jiena appoġġajt din il-mozzjoni meta tqis illi madwar 80 miljun persuna fil-Unjoni Ewropea li għandhom diżabiltajiet u xorta dawn għadhom jiltaqgħu ma' diskriminazzjoni ta' kuljum, naħseb illi għandna nagħmlu l-almu tagħna sabiex nelbu dan l-ixkiel li jiltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. L-Istati membri eh, għandhom jimplementaw il-Konvenzjoni tal-ġisma Uda dwar il-dizabiltajiet eh, kif ukoll l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar il-Dizabiltajiet. Dawn għandhom jiġu inklużi fil-politiċi ta' kull stat membru. L-Istat membri għandu għandhom jipromovi drittijiet tal-nies b'disabilità u għandhom joffru opportunijiet għal opportunità ta' parteċipazzjoni għal dawn in-nies fil-fora kollha politiċi, ekonomiċi, kulturali, eccetera. Grazzi ħafna sa' Sinjura Costa. Grazzi, Sur President. Fl-Unjoni Ewropea hemm kważi 80 miljun persuna li għandhom diżabilità gravi jew medja. Il-Karta tal nazzjonijiet Maquda dwar l-drittijiet ta' nies diżabilità ġiet ratifikata mill-Unjoni Ewropea sa mhux mill-Istati Membri kollha jonqos tlieta din tagħti rikonoxximent ta' drittijiet universali tal-bniedem u tejn l-nis eh, u tinkludi nis eh, bizabilta fis soċjetà jisa tijom u koll access u dritt għal xol u dritti toħra fis soċjetà Jina għalek favur din rizoluzjoni rridu namlu passi iktar issa l-qoddim l-ewel net rridu li kunem pakket għal nis li għandhom bizabilta irrid ikun hemm linja ta' bilanċ tkun imrata għalihom u rridu u kol nikoperaw mal komissariet oħra għakka dwar per eżempju eh, it-tip ta' talim li kunem fl-iskelu fl-universitajiet għal nies b'diżabilità. U fl-aħħar mill ħar rridu li kunem iktar iktar partecipazzjoni minnaħa tal-istituzzjoni soċjali u tal-Parlament sabiex nċertaw li konvenzjonijiet jiġu eh, ratifikati u implementati. Grazzi ħafna sa' Sinjura Maletic. madwar 8 miljon persuna li għandha disabilità fl-Unjoni Ewropea u dawn għandhom ikollhom drittijiet ugwali bħal ċittadini oħrajn għandhom jingħataw l-istess opportunitajiet tax-xogħol u l-edukazzjoni li ikollhom ħajja ta' kwalità. Iżda fil-ħajja tagħhom ta' kuljum huma jiltaqgħu ma' numru ta' ostakli dan huwa importanti li jkollna Eh, viżjoni kemm jista' jkun olistika tal-nies b'diżabilità u l-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom li tkellmu dwar edukazzjoni, sistemi tas-saħħa, eh, ix-xogħol u kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà mod kulturali u l-ħajja fil-ħajja tagħhom ta' kuljum anke fil-parteċipazzjoni tal-familja għal dawn l-oqsma kollha qed ikollna l-miri miri definiti sabiex ikun nistgħu nkejlu l-progress. L-inklużjoni soċjali hija waħda mill-miri tal-Unjoni Ewropea l-istrateġija tagħha u dan ma nistgħux niksbuh jekk ma nagħmlux sforzi, ma jkunx sforzi mill-istituzzjonijiet kollha u mill-istituzzjonijiet kollha u mill-Unjoni Ewropea. Fil-Kroazja 520.000 persuna b'disabilità ntlaqtu eh, ħażin ħafna minħabba l-kriżi. Dan l-aħħar ġew introdotti kwoti fil-qasam tal-impjiegi, iżda xorta rridu nagħmlu ħafna iktar sabiex intejbu il-ħajja ta' dawn in-nies, riżoluzzjoni tisħaq li jkun hemm azzjoni aqwa minn kulħadd u e, sabiex appoġġaw il-kull min għandu disabilità. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall-ispjegazzjoni tal-voti dwar il-gżelja fastidjoża li taffettwa is-siġar ta' Zabuċ. Issa is-Sinjura Damato fissem BFDD. Sì, grazie President. Iva, grazie President. Ina nifraħ il-kollegi tiegħi tal-li għadhom ivvotaw din il-mozzjoni ta' rivoluzzjoni li prattikament hija eh, skontinja tal-Komissjoni għu nishtiq insaqsi xinu r-rwol tal-Parlament Ewropew hawnhekk għandna ħdimna għal ħafna żmien għad deċiżjonijiet tal-Komissjoni stess Orajt, naqblu fuq il-mużuri ta' kontroll tal-importazzjonijiet, assolutament naqblu eh, blajnuna għal-bdiewa u għal-riċerka, imma di risoluzzjoni ma ta' lebda possibilità u lok ta' analizi u benefiċċji li fuq medda ta' żmien medju twil illi għandhom għandha toħroġ. Ma nix nikkonsidraw il-miżuri xjentifiċi u il-profi li kolna. Ma natux kas laqqas ta' danni fuq l-ambjent l-użu ta' ċerti kimiċi fuq skala kbira. Allura d deċizjoni ukoll jista' jkun ħsara ta' ċerti siġar kbar f'ċerti kilometraġġ għati nitkelmu fuq il-mizuri eh, eh, speċjali kimiċi f'dan il-rigward u jina għal dan ir-raġuni kif din ir kif il-kap tal-kabinet flaqa eh, dal-aħħar kellna iddeċidejna li naqdu l-vuċijiet u l-forzi tagħna tagħna favur il-bdiewa u l-ambjentalisti kemm Taljani kif koll Ewropej qed nitkellmu fuq diversi entitajiet u għanna pożizzjoni eh, komuni permezz ta' paper u nitlob il-Komissjoni fuq ċerti alternativi oħra għad direttivi komunitarji approvati wkoll minn esperimenti akademiku xjentifiku. F'dan il-waqt niddubita li l autoritajt kompetenti jistgħu jivvotawx jħarsu in-naħa l-oħra u ma jagħtux kas ir-responsabiltajiet ta' Damatol, onorevole Massimo Paolucci, a lei la parola per un minuto. Il-kellim li miss issa għal minuta waħda. Grazzi President il diwa tagħna huma quta ħafna mill-epidemija illi qiegħda fl-Ewropa li maħniex kapaċi illi nelbu. Il-bidiewa tagħna huma vittmi mhux il-ħatja. aħna dinja kwistjoni kol identitarja. Il-Pulja fl-Italja minn fejġejjien eh, ħatkun eh, kważi bħal Pariġi mingħajr it-turejfel tagħhom. E, is-saħħa u l-benessri tal-pjanti hija importanti ħafna mhux biżejjed imma hemm bżonn li jkun hemm interventi li huma tlieta l-ewwel rizorsi tal-2020 illi għamluha possibbli li nġildu din il-marda li għadha mhix magħrufa biżejjed it-tieni. Miżuri urġenti minn tal-Kummissjoni biex nikkombensaw il-bdiewa għad-danni kbar li qegħdin jiffaċċjaw u tielet management tajjeb fil-żoni ta' madwar. Grazzi l fil Pawlucci u wissam il-Peter Jar mux jgħat fostna, allura nat il-kelma l-Onorevoli Notja Marjas Jina votajt favur il-rizoluzzjoni, il-rizoluzzjoni pozitiva fost ħafna kollegi oħra minħabba riżultati katastrofiċi ta' din il-batterja ta' sinella fastizjoza. Il-rizoluzzjoni ta' prova miżuri apposta biex aħna jkollna appoġġ ekonomiku moti li l-produtturi ta' żejt tal-, tal Zebuġa u il-produtturi ta' dawn ta' nizzejt natu koll eh, miżuri għal pajizi xitħol minn pajizi terzi li huma responsabli għal din il-marda. Din il-marda hija batterja perikoluża ħafna ma nieħdux il-passi fil-Greċja u fil-Mediterran in ġenerali ħajkollna problemi ekonomiċi kbar. Allura aħna aħna nifirħu il-tetjib li għamilna fuq din il-kwistjoni u u nappella lil kulħadd eh, biex nimxu l-qudiem bl-immentazzjoni ta' dak li hu miktub. Grazzi ħafna. Marjana. L-aħħar eh, kellima. Mela il-problemi illi il-bdiewa taljani qed iħabtu wiċċhom magħhom qed iħasbu wkoll lill bdiewa tal-ġirien bħal dawk tal-Kroazja. L-iktar li qed jinkwitawwa innu ta' informazzjoni naqbilt ma' din ir-riżoluzzjoni għax qed twissina dwar il-konsekwenzi terribli li qegħdin jifaċċaw il-bdiewa. Jiena grata li aċċettajtu il-proposta tiegħi fir-rigward tal-informazzjoni li tittinata u anka miżuri ta' prevenzjoni li għandhom għandhom jittieħdu anka dawk ta' monitoraġġ u anka l-ambitu tal-miżuri, il-miżuri ta' kumpens m'għandhomx jintesow laqqas għax jekk ma jkunx hemm kumpens biżejjed ħajkun hemm uh, reżistenza fl-implementazzjoni tal-miżuri u jekk ma jissirux il-miżuri ħad kompli tfeċċ il-marda. Il-bdiewa Kroati jixtiequ li jkollhom risposti veloċi u l-implementazzjoni tal-miżuri tkun veloċi kif ukoll l-informazzjoni bejn l awtorità kompetenti. Mela, il-diskussjoni eh, fuq id dikjarazzjonijiet tal tal vot fuq il gżella